ġgantu dejjem kien jiġġieled kontra dawk li kienu jippritkaw il-mibeda u diskriminazzjoni maħna nixtiequ illi niftakru fil-qraba u l-familjari tiegħu f'dan il-mumenti diffiċli. Grazzi ħafna Sir Kaczman. Jiena irċivejt talba mnaħat tal-grupp tal-Konservativi u Reformisti lista tal-Kumitati Parlamentari din il lista ħad tkun fil-minuti u jekk m'hemmx iktar kummenti din il-lista tkun adottata meta l-minuti ħajkunu adottati. Issa dwar skont ir-regola 3 paragrafu 3 u 4 il-Kumitat tal-Affarijiet Legali fis-26 ta' jannar 2011 verifikaw fil-fatt il-mandat ta' Marija Rikjon Perez, Filip Boulon u Agnes Lebrun. Il-Kumitat vot unanimu iddikjara il-mandat iddikjara validu il-mandat ta' Marija Rigan Perez mis-16 ta' Novembru, ta' Filip Bula mill-15 ta' Diċembru u ta' Agnes Lebrun mill-ewwel ta' Jannar 2011. Aħna nistgħu niddikjaraw dawn il-mandati bħala mandati validi. Għandkom kommenti dwar dan jekk le dawn huma mandati validi huma dikjarati minn ħatan issa. Skont l-artiklu 216 aħna għandna korregendum hawnhekk il-Kummissjoni fil-fatt resqet emenda li kienet adotta mill parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew deċida fl-ewwel qari fil-15 ta' Diċembru 2010 bilan illi jkun adottat ir-regolament dwar l-inizjattivi min-naħa taċ ċittadini din inbidlet u korġenja skont l-artiklu 200 u 16 paragrafu 4 u din ħad tkun approvata sakemm ma jkun hemm l-ebda grupp politiku jew inkella ma jkunx hemm 40 membru li oġġezzjana. Dawn ukoll tistgħu jsibuhom fil din il-bidla tistgħu sibuha kemm fuq sit tal-Internet tal-Parlament kif ukoll fid-dokumenti tagħkom. Jiġifieri nitlobkom sabiex terġgħu taqrawha din. Din hija dwar il-pożizzjoni tal-Parlament fuq id-dokument li aħna dottajna fil-ewwel qari fil-15 ta' Diċembru 2010. Issa ngħaddu għall-aġenda tagħna tal-lum. L-aħħar abbozz ta' aġenda fil-fatt kien adottat mill-konferenza tal-Presidenti u bl-approvazzjoni tal-gruppi jiena nixtieq ninforma ma l-bidliet, ninformakom dwar il-bidliet għall-aġenda li għandna għal dan jumejn. Hemm ħames bidliet u l-kom u ngħidulkom x'inhuma. L-ewwel net dawn huma proposti kif qed ilkom milli kienu approvati minn ħata gruppi politiċi nerġa' ngħid u ħanerġa' naqraħħom sabiex intom tapprovawhom. L-ewwel net bħala President tal-Parlament jiena ħanamel stqarrija fuq l arfien tal-Unjoni Ewropea dwar il-ġenoċidju tar Roma matul it-tieni gwerra dinjija. U wara dan, wara din l-istqarrija ħajkollna stqarrija min-naħa tal-Kummissjoni dwar l-istess kwistjoni. U jkollna wkoll numru ta' gruppi numru ta' kelliema fis-sem il-gruppi politiċi. U dan kollu ħajkun dwar l arfien tal-Unjoni Ewropea tal-ġenoċidju tar-Roma matul it-tieni gwerra dinija. It-tieni punt, it-titlu tad-dibattitu dwar is-sitwazzjoni fit-Tunisja bidilni b'dan il-mod miflok ħanidu li ħajkun hemm stqarrija min-naħa tal-Viċi President tal-Kummissjoni u rappreżentanta għolja tal-Unjoni Ewropea għall affarijiet barranin u għall politika tas-sigurtà dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran b'mod partikolari is-sitwazzjoni fit-Tunisija u fl-Eġittu. It-tielet punt, it-tielet bidla li kienet proposta l-aġenda tagħna tal-lum. Il-vot dwar il-mozzjoni tar riżoluzzjoni fuq is-suġġett tat-Tunezija ħassir għada kif kien previst il-vot dwar mozzjoni riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu ħajsir fil-ħdar fifrar fit-tieni part session li ħajkollna tal-plenarja. Issa dibattitu dwar l-istqarrija ta' zida tal-prezzijiet tal-prodotti tal-ikel hija postposta għal part session ta' frar u minflok aħna ħan diskutu eh, diskussjoni fuq il-ħatra tal-eżekuttivi tal-ora eżekuttivi tal-autoritajiet ta' supervizjoni Ewropej u wara ħajkonna wkoll kontributi min-naħa ta' kelliema f'isem il-gruppi politiċi. Imbagħad għandna bidla għall-aġenda tal-ħamis, ir-rapport tas Sur Speroni dwar it-talba illi jkun hemm waiver tal-immunità parlamentarja tas Sur Tamas Deutsch din għanifutaw fuqha matul il-ħin għall votazzjoni U din ħasseħ madwar nofsinhar għada. Għandkom kummenti dwar dan li għandni kemm ħabartilkom? Jekk m'għandkomx kummenti, skont il-ftehim li ntlaħaq mill-gruppi politiċi dawn il-bidliet li għandi kemm ħabbartilkom huma adottati. Jekk jogħġbok, point of order għandek, sur poxku. Point of order. Iva, jiena nixtieq illi illi inti tmexxi iktar kmieni il-sessjoni ta' diskorsi ta' minuta minħabba li s-soltu jisna tinħallhom għall-aħħar. U hemm il-tendenza li jkun hemm ħafna inqas kelliema u membri illi huma mħeġġa sabiex jipparteċipaw sabiex jippreżentaw diskors ta' minuta nittama illi inti tkun tista' ċaqlaq u tqarreb din il-parti tad diskussjoni għal iktar kmieni matul is-sessjoni ħalli jkun hemm iktar membri li jkunu mħeġġa sabiex jipparteċipaw. Grazzi ħafna, żguri li ħajkun hemm diskussjoni dwar dan il-punt u li d-deċiżjonijiet ħajjittieħdu skont kif ħajvolvi d-dibattitu.